sabiex nerġu noħolqu it-kabbir fl-imkien ma' ċittadini tagħna nixtieq nirringrazzjakom, grazzi. Michel Barnier, xur, sava Savaiva. Kommissarju Barnier, din l-istqarrija tal komissarju konkludiet dan id debattitu u um, issa se ngħaddu għal mistoqsija uh, orali dwar iskubijiet għal l-innovazzjoni. Din kienet mistoqsija lill-Kummissjoni. L-ewwel se ngħaddu l-mikrofonu lil dawk li kidbu l-mistoqsija, mela l-ewwel se ngħaddi l-mikrofonu lil Judith Merkis li għandha żewġ minuti għad-dispozizjoni tagħha. President, design filmija jasbu li aħna jista' jkollna ekonomija aktar kompetittiva u iktar favur l-ambjent aħna naqblu imma l-urġanza tal-kwistjoni għadha ma ħarġitx fil-beraħ għax il-Kummissjoni kull għalet li se tibda titkellem dwar dan fi frar u marzu ta' sena d-dihla. Ila għala dan se jisir da' sektar, tet nitkellmu dwar tibdillit urġenti dawn ġew solvuti Eh, eh, per eżempju l-provvista tal-enerġija, problemi tal-enerġija dawn ġew solvuti, le, rridu aħna diskutuwom u xinu ma dawn l-iskubi ta' eh, innovazzjoni. Jena naħseb li l-Kummissjoni qed tipprova tikseb xi ħaġa li eh, jaċċara, mux se jkun hemm xi strumenti ġodda, eh, se jkun hemm strumenti aħjar li huma itlieb u importanti li konna ċertezza fit-tul imma nixtiequ aħna li konna strument li jaħdem tajjeb Eh, sa l-2020. Elementi ħor importanti li eh, l-sħubijiet ta' innovazzjoni għandhom ikunu tangibli kemm jista' jkun, irid ikollhom impatt ġenwin, irridu jkunu neutrali teknoloġikament, u jridu jkun hemm skadenzi ċari, irridu jkun hemm l-involviment tal-partijiet kollha interessati l-imsieħba ta' kollha l-istituzzjoni istituti ta' riċerka kif ukoll iċ-ċittadini li jixprunaw l-innovazzjoni li huma importanti għas suċċess ta' innovazzjoni tajjeb li qed nużaw riżorsi li diġà jeżistu u jiena naħseb li jekk nitkellmu dwar li l-popolazzjoni qed tixjih b'mod eh, attiv u, u eh, b'saħħa tajba, dan huwa importanti u hemm nuqqas ta' ħafna uh, oddot importanti u l-Kummissjoni għandha mm, taġixxi b'entużjażmu u uh, ma rridux aħna nitkellmu biss dwar is-Euro sector jew is-settur bankarju li rridu aħna npoġġu Ewropa f'pożizzjoni ittieb. Grazzi ħafna. Amalia Saratori. Grazie Presidente, proposta tal-Kommissjoni li mħadna um, fil-komunikazzjoni għall-Unjoni għall-Innovazzjoni Liġita ta' attaddat is-6 ta' Ottubru eh, li għadda hija parti mill-Strateġija 2020. L-inizjattiva trid tkun azzjoni konkreta um, illi hija effiċenti u sostenibli biex tiffaċċja il-problemi li jitħabtuċa ma' soċjetà tagħna. Fost il-ħafna ċenijiet proposti u ħafna l-anijiet illi um, fil-proposta biex tipprova tagħti ħajja ġdida l-inizjattiva hija dik tal-partnerships hobija tal-innovazzjoni Bisna nkunu staw nilħu dawn l-anijiet huwa importanti li nazlu dawn is-subijiet il-tajbin u għalhekk il-Kummissjoni identifikat sfidi ta' priorità il soċjetà tagħna trid tabad suċċa magħhom fis-snin u 20 ta' snin ġejjin. E, għalhekk fid-dawl ta' dan il-Parlament iddeċida li jressaq pożizzjoni u jiena fil-fatt rapporter għal din il-proposta il proposta u għall epp u kena negozjati mal gruppi kollha politiċi daw firmaw din il-rizoluzzjoni u memx problemi bija. E, ħna din turi li kontributuna kien fundamentali sabiex inkunu nistgħu niksbu dawn iż-żewġ subijiet illi ser jitniedu wara il-proġett pilota il fuq e, li wieħed e, jixjieħ b'saħkum b'saħħtu fl-istess u ikun hemm ċertu esperimenti li ma, ta, ta' natura um, avangwardja u li naqdu tweġiba konkreta u azzjoni konkreta għall sfida li s-soċjetà qed tuċawa ħafna il-qasam. fix li ġejjin grupp ta' ħidma interna fil-Kummissjoni se tiddeċiddi fuq id-dettalji l dak xaqsam il-gvernanza finanzjament, kriterji ta' selezzjoni kif ukoll il-budget tal-inizjattivi illi ser jitnidu ma l ewwel sħubija grazzi. Sipen mux pedig eh, Jorgo Kazzi Marki. Grazzi tassew issa Jorgo Kazzi Makakis. Żewġ minuti. Grazzi ħafna sur ċer. il ehm, politika u r-riċerka Ewropea jekk inti tistaqsi din il-mistoqsija l ċittadin ta' kuljum fit-triq ħajbda jibqa' ċassat lejk għax ħafna nies ma jafux ma nomx id xi tfisser di termini ta' valur miżjud. U jina nilqa il-proposta ta' Renevri Quinn illi jibda bil-definizjoni ta' innovazzjoni. X'infissru bija din? Riferi ħanamlu l-flus mill-arfien Din hija ħaġa ġdida. U jiena kontent ferm illi l komissjoni qed timxi f'din id-direzzjoni. Iżda ista ma rridux proġetti ta' barra minnaw li ma jistawx jinftemu miċ-ċittadini tagħna. Aw potenzjal kbir hawnhekk li għandu jiġi sfruttat sabiex wieħed ikun jista' jgħix b'saħħtu fuq il pjaneta u naf li din it-tip ta' sobija hija devota għal din idea ta' sentejn oħra ta' e, ta' ħajja e, b'saħtek. Signora Mek, diġà għamlet dan il-pud. Jek nużaw sistemi diġa jem, e IT, Kicks, Jetties, programmi ta' innovazzjoni kompetitività Dawn kollhom il-programm li qegħdin hemm. U jekk għodu nerġan zidu programm ieħor. Mela mustan nkunu nistaw nkampaw. Għalek għahna rridu nippruvaw ikonna sistema komparabli u komparattiva u ġittu waħda li jistaw jifma fuq il-ver prattiku iċ-ċaddini tagħna xi xi valur miżju ta' unek jekk tfissruna din ħaġa ħra sana poġġaw bisħi. Grazzi tassew. Issa Efsen Tofsenovski. Eh, President, kollegi, l-inizjativa tal-Komissjoni sabiex naħol u proġetti pilota u subijiet innovativi fuq il e, xuhija attiva mm, u b'saħħitha hija waħda ta' minn faħħara. U li e, Niprofaw don tip ta' proġetti turi bitċar illi il-komissarju tkun prova tkun proattiva. Jaġaġa diffiċli li niprofaw naraw illi il-ħakku ma' ħteġijiet kolla ta' ċittadini sa' nax, kumux kullħat għandu sa' ħteġijiet. Ovvjament dan kollha jridu nagħmlu sfond ta' tradizzjonijiet differenti, u drawiet differenti, għalek eh, tkun interessanti ferma li li naraw kif eh, ħatkun eh, innovativa l-Komissjoni biex ipprova tele din il-problema li tama li musta tkun sempliciment ġabra ġenerali ta' xini xruma il-problemi imma għajnuna konkreta. L-esperjenza tagħna aħna naraw żewġ proġetti potenzjali l għonet smart cities kif ukoll il-materji primi. fid daw tal-problemi li għandna bħalissa aħna għanna nitrattaw il-kwistjoni ta' materji primi. Nemmen illi illum u fil-ġejjieni qarib ħafna pajjiżi ser ikunu taħt pressjoni kbira biex jaraw li jkun hemm biżejjed materji għall-enerġiji u għall-industrija ħafna komitati qed jippruvaw jaraw kif ħaj jisolvu dan il-problemi, dawn il-problemi u dawn it-tip ta' riżorsi huma prekondizzjoni biex nkunu nistgħu nikbru iktar il qoddim biex nkunu iktar kompetittivi fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament dan ħajfetwa ħafna affarijiet ta' aspetti soċjali ta' ċittadini tagħna għalhekk iridu nkunu ċari fir-regoli tagħna. Aħna rridu naraw li jikonna access għal materji għalix dan hija essenzjali għal ġejjeni tagħna. Grazzi tassew tal-eżamejt mal-ħin allokata Katalik Marisa Mattias issa fidejk pala awtur żewġ minuti. Grazzi tassew Sur President, illum aħna qegħdin niddiskutu dak li kien ippreżentat bħala priorità għall-Ewropa, ġifieri politika ta' innovazzjoni u dan kollu sar minħabb biex jissawar permezz tal-dawn is-ħubijiet ta' innovazzjoni kif ukoll permezz għal din il-programm pilot li aħna diskutejna ta' dak li xaqsam xi attiva u saħħa ah, Però hemm ukoll affarijiet oħrajn li għandna ma fissirnihomx, irridu niċċaraw l-affarijiet hawnhekk, speċjalment dak li xaqsam biex nfissru il-proġetti ta' ġejjini minn ħaj jiddefinixxihom daw. Għabbazi ta' liema kriteri, dawn huma kollha mistoqsijiet importanti u aħna rridu tweġibi tal-jom mela ejja nikkonkludi b'xi kummenti fuq dik fuq dik li hija l-xuħija b'saħħitha u attiva. hija għandi eh, l-ewwel reazzjoni tiegħi hija waħda pożittiva. Jridu ħarsu li dan istattur vulnerabbli l-Ewropa qed tixjih kull ma jmur. Iżda nixtieq inżid ħaġa hawnhekk. Jidhirli li isna qegħdin ngħidu bil-kontra meta ngħidu jekk irid naridu l-proġett fuq tal, ma mhux qed nagħtok tara appoġġ għal dan il-proġett. X'inhi l-bażi biex nabbuġġaw dan l-innovazzjoni, din il-proġett ta' innovazzjoni? X'tip ta' innovazzjoni qed nitkellmu dwar hawnhekk? Speċjalment f'żmien meta il- ta' tajnuna soċjali qed tiġi mdajfa meta qegħdin ikun hemm ħafna tnaqqis dak il-qasam u dawk it ta' servizzi e, iktar e, sabiħ għandu ngħidu iva iktar xogħol, ħajja ħjar, e, ħajja ta' xi ħija ħjar. Biex problema li hija dik, però għandek il-problemi prattiċi jekk inti ħares lejn l-għanijiet ew l hemm kont introduzzjonijiet għaliex għandek bżonn ħafna politika f-soda, Inkella dan kollu għak li infira Unku għed namlu xejn fil-verita. Grazzi. Eh, Sur Serex. Għabiex jati. Tuġi bati għafis l-komissjoni u l kun silanzi. Niti ċer. President, Senjuri Deputati, jina etnu gost eh, din l-okkazjoni li għanna biex niddiskutaw dwar din il-proġett pilota l-Europa l-innovazzjoni speċjalment il-kunċett ġdid ta' sħubija Ewropea l-innovazzjoni li huwa eh, ċavetta għal komunikazzjoni li l-Kummissjoni prezentat fil-bidu ta' Ottubru. Ovvjament f'dan l-istadju il-Kunsill għadu qed jistudja s-suġġett u il-konklużjonijiet qed jiġu preparati qed jiġu preparati għal kunsill kompetitività li se jisir fil-26 ta' Novembru. Kif tafu l-Kunsill Ewropew fil-17 ta' Ġunju li għadda spiċċa l-Europa, l-istrateġija tal-Europa eh, tal-2020. U f'dan il-kuntest, hawnhekk qed nikkwota l-idea hija li aħna n-saxħu riċerka u l-iżvilupp u sabiex naslu għal 3% tal-GDP. U jiena nista' ngħid li ma naħsibx li stajna ikonna ċifra inqas mit-3 li nsibu fil-strateġija tal-Lisbona. U issa rridu naraw kif se naslu dan il-proġett pilota l-Unjoni għall-Innovazzjoni jiġi prezentat mill-Kummissjoni qed jiġi la segwitu ta' dan l-an. Il-Kunsill diġà iddiskuta b'mod informali fl-Ulju ta' din is-sena dan is-suġġett u mbagħad fit-12 ta' Ottubru ta' din is-sena kien hemm dibattitu iktar formali. Bekk il-Presidenza il ippreparat abbozz ta' konklużjonijiet li qed jiġi studjat u se niddeċidu fuqu fil-laqa tal-Kunsil Kompetitività li miss fis-26 ta' Novembru. Il-riċerka l-industrija nixtiequ li jaħdmu, żewġ setturi jaħdmu fl-imkien sabiex ikonna riżultati tajbin. F'Lulju kellna kunsil dedikat għal dan u naħsbu li l-konklużjoni tkunu fl-aħħar ta' Novembru il-komunikat tal-Kummissjoni u anki il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-kompetittività <clears throat> se eh, ikun importanti għal dibattitu li se jkompli sal-ħar tas-sena. Aħna ħafna darbi ikun qegħdin għadna nistennew il- irnqos attent kif nitkellem għax għadnet nistennew li stati membri jagħtu il-feedback tagħhom. Imma xtaqt ngħid li s-suġġett tal-innovazzjoni anzi meta qed nitkellmu fuq l-erf triangolu tagħha ġifieri riċerka tal-in innovazzjoni mhux fi triangolu ġdid l kunsil għasal parlament għal kunsil fil-kuntest ġenerali ta' l-Europa r-riċerka dejjem jissemma fil-Kunsill tal-Kompetitività dan is-suġġett. Anki għal-viżjoni tal-2020 mill-konklużjoni tal-Kunsill ta' Deċembru tal-2008 tkellimna dwar dan u anki dan l-aħħar il-Kunsill li addott ta' konklużjonijiet me li għaddiet dwar dan is-suġġett meta kien hemm Presidenza Spanjola. Umbagħad biex insemmilkom eh, ta' malaj ċertu linji jew ċertu elementi prioritarji. L-ewwel net aħna nasbu l-inizjattivi jridu jkopru kull tip ta' innovazzjoni kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat. <clears throat> Tieni punt irridu narraw kif se nifinanzjaw l-innovazzjoni, r-riċerka u l-iżvilupp. Tilet punt, l-iswiq pubbliċi għandhom il fakulta li jagħtu għajnuna l-innovazzjoni u l-innovazzjonijiet li mhumiex teknoloġiki, anki meta nitkellmu fuq id-design, is-servizzi u kreattività kulturali huma wkoll iridu jitqisu bħala fattur importanti. Ħames punt l-isfruttar tal-isforzi tar-riċerka jirrikjedu li jkun hemm protezzjoni tal-proprjetà intellettwali u anke distribuzzjoni ta' l-innovazzjoni xjentifika, xjentifika u teknoloġika. Fl-aħħar il-linji ta' politika u ta' eh, programmi il-programmi kollha li huma assoċjati ma' dawn iridu jkunu kif għandna kemm qedna issa jridu jkunu iktar simplifikati u jiġu wkoll razzjonalizzati. Qed nara li hawnhekk qegħdin naqblu bejnietna ġifieri l-Kummissjoni anzi l-Kumitat itre skont ġifieri kif qed naraw fir-rapport ta' Sinjura Carvalho il-sħubija l-innovazzjoni ma jridux ikomplu jagħmlu l-affarijiet iktar diffiċli imma jridu jersu lejn iktar simplifikazzjoni. Dimensjoni reġjonali hija waħda wkoll nisibuha fil-qofol tal-innovazzjoni u għalhekk il-politika Ewropea l-innovazzjoni jrid tittara li min involut jiġifieri l-SMEs jirċievu wkoll l-appoġġ li jixirqilhom. Kif ukoll jiġifieri fuq il-livell reġjonali, hemm il-fattur uman ukoll li huwa fil-qalba ta' riċerka l-innovazzjoni l-Ewropa trid tara li żomm u tihom inċentiv lil dawn ir-riċerkaturi tattira wkoll nies mill-pajjiżi terzi. Mela, wara dawn is-sibijiet ta' natura ġenerali, nixtieq issa nirrispondi għal raba mistoqsijiet konkreti li jintom għajjimtu fuq il-numru ta' suġġetti għal-partners tal-innovazzjoni, anke jekk il-Kunsil ma qalx xini l-fema tiegħu, x'inhi l-pożizzjoni tiegħu, isna unanimi għal-fatt li rridu nibdew minn inizjattiva pilota. Il-Kummissjoni għalhekk qed tipproponi li tibda fuq il-tixja tal-popolazzjoni fil-bidu tas-sena d-dieħla. Fl-istqarrija insibu serji ta' suġġetti oħra li jiġu suġġeriti fl-2011. Proġett pilota jista' jinbeda għabbażi eh, ta' sperimentali u jekk ovvjament ikunu intlaqaw u definiti l-kondizzjonijiet kollha. Il-mod kif jintażlu suġġetti għal dawn il-partnerships il-ġodda eh, isqegħdin niddiskutuh fil-Kunsill. Hemm ukoll eh, il-mod ta' kif se nipprogrammaw flimkien eh, dan kollu kif aħna bdejna xogħol tagħna fl-2008. Se jkun hemm kriterji li jkunu importanti fil-kuntest tal-partnership tal-innovazzjoni diġa aħna deċidejna fuqhom l-sfida issa fuq livell Ewropew kbira naraw minu verament se jkun imsieħeb il-valur misjut Ewropew possibilità li r-riżultati ta' riċerka naraw kif jiġu tradottu f'benefiċċju għaċ-ċittadini ċittadini u għal-iktar kompetitività Ewropea. Hawnhekk qed nara li qegħdin naqblu bdejn bejn il-Kunsill u anki il-kondizjonijiet ġenerali li għadha kemm ħarġit bihom fl-isqarija tagħha. Ukoll fil-dibattiti li kellna sissa aħna dejjem edna kemm huwa importanti li jkun approċċ li dejjem jikber naraw li nkunu mhux qegħdin inxekklu l-istrutturi il-bżonn li naħdmu mal-privat anki mal-SMEs u naraw li l-istrumenti finanzjari li jeżistu diġa naraw li jagħtu l-aħjar tagħhom. Issa niġi għal prinċipju tal-governanza Ovvjament huma kwistjonijiet importanti imma l-iktar sensittivi hawnhekk eh, mill-iktar ħaġa affarijiet importanti ma' koerenza, flessibilità, valur miżjud u anki l-fatt li ma jkunux ta' peace. Hemm bżonn li jkollna mudell wieħed li niddeċidu dwaru minn qabel. Hemm ħafna inizjattivi li ttieħdu sabiex dan il-kunċett jiġi żviluppat kien hemm seminar li sar fis-27 ta' Ottubru organizzat il-Presidenza eh, tal-Belġju kollaborazzjoni mal-Finlandja u mal-Kommissjoni u għal zmin aħna nafu li dan kollu jidħol fil-istrateġija tal-2020. Anki għu wkoll fil-inizjattivi li jħorġu minn dan. Għalhekk il-Kummissjoni għamlet il-proposti tagħha li huma ambizjużi ma l-risorsi nafu li huma ristretti limitati għalhekk irridu naraw kif il-proċess nottimizzaw u nitalmu minnu se nagħlaq. Sur President, Sinjuri, bil-governanza ħjar bejn il-partners fuq il-livell nazzjonali. għawnek qed nikkonsidraw kollox li għandu xjaqsa mal-tmexxija aħjar, m'hemmx li jeżisti diġà u m'hemmx model wieħed. Hemm bżonn li naraw il-dem differenzi bejn l-istati membri, naraw li kulħadd ikun involut anki meta wieħed jara d-diverġenza bejn l-istati membri ġifri fuq livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u il-privat u il-pubbliku. Sur President, Sinjuri, Deputati, jiena verament nemmen li riċerka u l-innovazzjoni mhumiex għażla l-Ewropa, imma qed isiru issa dmir obbligu jekk aħna rridu verament noħorġu mill-problemi u nkunu iktar sostenibbli. Għalhekk jiena qed nilqab ħafna interess l-interess li qed juri dan il-Parlament minn dejjem, imma speċjalment l-ewwel intervent f'dan id-dibattitu fuq għal-pjana l-innovazzjoni. Il-xogħol tagħkom huwa importanti anki mħabba il-sqada attwali fejn naraw li rridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet diffiċli imma rridu naraw kif eh, nsalvaw il-riċerka l-innovazzjoni bħala investiment tal-ġejjieni u jiena nżomm dan il-Parlament aġġornat kolliku qed jiġri fil-Kunsil. Grazzi ħafna. Herr Präsident, Herr Präsident, ich wollte fragen, ob Sur President, xtaqt nsaqsik jekk il-ħin sabiex jitkellem il kunsill u se jkun daqsxejn itwal jekk aħna jkollna diskussjoni flaxija milli jidher il-rappresentant tal-Kunsill kellu iktar ħin sabiex jitkellem, iktar mill-rappresentant tal-Kummissjoni u nisoħra fl-imkien naħseb aħjar noqogħdu daqsxejn attenti u nirristrinġu daqsxejn il-ħin li jkun allokat sabiex jitkellem ir rappreżentant tal-Kunsill ta' grazzi az észrevételt. Grazzi ta' dik ir-rimarka tiegħek aħna ħadna nota tagħha. U issa ħana di il-mikrofonu lil il-rappreżentanti tal-gruppi politiċi individwali fisem il-PPE is-sur Sukalas. Grazzi ħafna, President xtaqt nġbdilkom l-attenzjoni għall-opportunitajiet gbar illi jagħtu daw il-sħobijiet għall-iżvilupp ekonomiċi fl-Ewropa u anka ir-riski li jeżistu fir-rigward ta' l-użu ta' dawn l-istrumenti. Eh, di dan jista' joħlu aktar differenzi bejn l-istati membri Nixtieq inkellimkom dwar il-kondizzjonijiet diffiċli li jeżistu palissa f'ċertu stati membri bħal Greċja pereżempju, nixtieq nibda mill-Greċja. U e, nixtieq e, nirreferi għal kummenti li sar dwar dan minn kallima qabli il-situazzjoni sitwazzjoni ekonomika f'ħafna mill-pajjiżi tal-nofsinhar tal-Ewropa. tal nofsinar tal europa tal nofsinhar tal ewropa Eh, fi żmien meta eh, l-IMF u l-Bank Dinji qed jitolbu tnaqis kbir f'ħafna oqsma, eh, dan ifisser li l-budget tar riċerka huma kważi zero. Dan kollu ifisser illi f'dan iż-żmien dawn is-sħubijiet huma fattur pozittiv itnaqis fil-budgets illi ħafna drabi qed jiġu imponuti f'dawn il-pajjiżi differenti u anka il-brain drain illi qegħdin naraw. Ifissru illi ħafna speċjalisti qed iħallu lil pajjiżhom u għalhekk hemm nuqqasijiet issa fil-ċentri ta' riċerka dan ifisser li sitwazzjoni qed tmur dejjem għall-ar u s-sitwazzjoni qed tmur għall ukoll minħabba eh, il-sitwazzjoni fl-Universitajiet Ewropej fl-Ewropa pereżempju skont eh, il-Times Higher Education Journal li ġie publikat riċentement l ewropa għanda 82 mill-280 uh, l-aħjar università fid-dinja u ftit biss minn dawn huma fi Spanja. Se jagħmel il-Kunsill biex uh, jipprova inaqqas din il-qabża li teżisti bejn il-Tramuntana u nofsinhar tal-Ewropa. Jekk ġobkom żommu mal-ħin tagħkom jgħid il-President. Is-Sinjura Lira Madurell. President, waċar il-Kommissjoni is-suġġeriet fuq is-sobijiet ta' innovazzjoni skont il-politika industrijali tagħha biex tassikur għax biex biex tassikura anzi tkabbir eh, intelligenti illi joħlo eh, il-xogħol u l-Europa tirriġenera l-kapacitajiet tagħha. Il-grupp tiegħi ħa responsabilità għal żewġ inizjattivi bħala koordinatur jina nemmen illi jekk aħna naħdmu flimkien il-Parlament Ewropew jista' jgħin biex e, niksbu soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi ġodda, soluzzjonijiet li joħolqu bilanċ tajjeb bejn il-kwistjonijiet soċjali u dawk ekonomiċi biex nersqu lejn aktar koezjoni u Ewropa aktar ambjentali u intelligenti differenti. Din qabel il-deċiżjoni tal-Konsil aħna qegħdin nam insemmu l-kwistjonijiet li għandhom jiġu ittrattati bħala priorità fir-rigward ta' dawn is subijiet ta' innovazzjoni u qegħdin ngħidu wkoll is suċċess jiddependi fuq il-kapaċità tagħna li ninvolvu il-kumpaniji ta' innovazzjoni kif ukoll universitajiet u ċentri ta' riċerka. Grazzi ħafna. Fisem l-ICR għanna l-Sur Zobro. President, uh, Sinjuri, l-Europa trid tiżviluppaw u l-innovazzjoni għal aħjar mod kif wieħed joroġ minn din il-kriżi element ewlieni biex nġibu il-bidla huwa illi namlu investiment fl-innovazzjoni għanna bżon leġizlazzjoni flessibli biex wieħed ikun jista' jwaqqaf kumpaniji ġodda tittamilha faċli biex wieħed jirreġistra il-brevetti u anka biex wieħed jikseb il-fondi dan huwa li ħajjin biex timxi l qudiem l-innovazzjoni. Il-kumpaniji ma jistgħux jiffinanzjaw programmi ta' riċerka multianwali waħidhom, però hemm problemi għax il-flus mill-budget tal-Unjoni Ewropea mhuwiex biżejjed u l-kumpaniji jridu jinvestu anka ħafna mill-kapital huma minn butom u dan mhuwiex eh, eh, sinjal tajjeb speċjalment fl-Ewropa tal-Vant fejn m'hemmx flus allura u laqas m'hemm aċċess biżejjed tal-fondi dan wieħed seraħ ċar e, fil-sferi differenti. U jfisser ukoll li ċertu kumpaniji e, f'ċertu parti mill-Ewropa jistgħu jagħmlu riċerka moħrajn li għalek kem din il qabza bennitom. Il-Kummissjoni qalet li m'hemmx e, Ewropa mingħajr solidarieta ħajkun hemm però fondi għal dawn il-kumpaniji li għaddi kemm semmejt e, jiena. Grazzi ħafna jt il-President issa miss il-membri parlamentari individwali sur Winkler għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz kollegi, f'dak li għandu xaqsam l-laqda għall-innovazzjoni aħna fil fatt nafu l-Komissjoni miexja bid-direzzjoni tajba jiena vera kont gost illi rajt li l-Komissjoni Ewropea fil-fat verament adottat ħafna mill-punti li aħna kellna fil-rapport tas sena 2010 u aħna naħsbu wkoll li l-Unjoni Ewropea fil-ġejjini għandha saħħaħ il-potenzjal tal-innovazzjoni u tittużaha ħjar ħalli bekk aħna nkun nistgħu nikkompetu ma' pajjiżi innovattivi bħal Ġappun, Ċina u l-Istati Uniti. Importanti ħafna nkunu nistgħu nibqgħu fuq l-istess livell tagħhom, importanti illi flimkien mal istati membri aħna naraw li dawn il-miżuri innovattivi jkunu implementati anke fuq livell reġjonali. Aħna nafu wkoll li din hija kwistjoni li għandha tkun diskussa f'kull partit u importanti għal kulħadd. Jiena nixtieq ngħid ukoll li hemm din is-struttura doppja li rridu noħolqu. L-ewwel nett l-idea li dawn is-subijiet tal- l-innovazzjoni għadhom mhix stabiliti kif suppost il-Kunsill ukoll E, enuna sabiex konna stampa aktar ċara. Din l-idea però tal-iskobiet tal-innovazzjoni għanda hija simili wkoll mal-pjattaformi tal- tat-teknoloġija kif ukoll l-Istitut tat-Teknoloġija u Riċerka jiena naħseb ukoll li rridu naraw illi ikollna proċedura iktar stabilita grazzi.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 din edha fil-qalba tal-politika tagħna li s-sistema taħdem aħjar u l-ekonomija sostenibbli dawn is-sobijiet ta' innovazzjoni eh, fil-fatt huma għodda fil eh, biex tejna anzi eh, nifaċċaw l-isfidi kbar lana qudiemna ma nasibx hemm kontroversi dwar dawn l-isfidi imma xorta tridu nagħtu definizzjoni tal prioritajiet fl-oqsma differenti. Kif sen ħarsu lejn l osma u fejn ħanifukaw Kif se nassikuraw li dawk eh, interessati huma involuti x'inhuwa r-rwol tal-Kummissjoni tar reġuni tal-Istati Membri? Kif se nassikuraw li persuna li kulħadd ikun kontabli? Rridu nwaslu l-eċċellenza, eh, però din ma nistax nagħmluha jekk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 Nixti eh, nejti li jina kontenta ħafna li jana dawn il-innovazzjonijiet ta' sħubija. Qed nitkellmu hawnhekk dwar xi ħaġa illi ma tantx nafu dwar din l-inizjattiva illi nitkellmu dwarha ma ma nafux x'inhu l-kontenut tagħha. Eh, kif inhu l taħħa tagħha jiena għalhekk nissuġġerixi eh, dan li ħanejt jekk irid nkunu effiċenti rridu nħarsu lej ir-riżultati kif diġà intqal dwar anka xġara fil-sobijiet fil-passat u fil-pjattaformi li kellna għanna il-programm għafas eh, ta' qabel eh, e, nistaw namlu eh, revizjoni tiegħu inħarsu leħ għax ħafna drabi meta jkun inizjattivi konġunti rajna illi jkun hemm ċertu SMEs li jiġu imwarba irrid konna numru ta' politiki illi jassikuraw illi fihom jitħlu anka l-SMEs, forsi korpi entitajiet intermedjari biex jgħinhom inidu proġetti. Ma nistgħux nibqgħu inwarbu l-SMEs fil-ġemp għandna bżonn ukoll innovazzjoni fl-amministrazzjoni, fil-ġestjoni tal-innovazzjoni għax l-innovazzjoni hija dwar is-suq u l-amministrazzjoni timxi wara is-suq u l-innovazzjoni timxi b'mod aktar veloċi għanna bżonn għalhekk il-bini tal-kapaċitajiet anka fl-amministrazzjoni u fir-riċerka biex bekk il-kumpaniji ikunu jistaw iniedu lilhom infushom fuq din il-pjattaforma u għal ġejjini. U anka biex ikunu jistaw iġorru il-riski huma għax mhux iċ-ċittadini biex iridu ġorru riski imma anka l-kumpaniji. Grazzi ħafna. Issa Silvia Janatski. Skużawni, issa s tikaw għal żewġ minuti. Grazzi President, il-Dikarazzjoni Universali dwar id-drittijiet tal-bniedem tgħidilna fl-artiklu 27 li kulħadd għandu id-dritt li jieħu sem fil-ħajja kulturali fil-komunità tagħhom biex japprezzaw l-arti u anka jibbenefikaw mill-progress xjentifiku. Eh, L-Ewropa tit tkun kapaċi tifaċċa l-sfidi, il-bidla fid demografija nuqas fir rizorsi l-enerġija u anka l-ekonomija sostenibbli għall-Unjoni Ewropea biex tiżviluppa l-kapaċitajiet innovattivi tagħha li huma importanti ħafna l-kompetittività rridu niżviluppaw u nikkoordinaw l-innovazzjoni mal-politika industrijali li tkollna mezzi ta' produzzjoni u tajba u nipromuovu l-impjeg fit territorju tal-Unjoni Ewropea. L-impatt tal-innovazzjoni fuq is-soċjetà jiddependi, ħaj jiddependi fuq il-mod ta' kif il-kizbiet xjentifiċi jinfirxu u għalek irridu nipromuovu l-edukazzjoni u bekk ikunu nsaw nibenifikaw mill-progress xjentifiku. Grazie ħafna naddu issa kelema li jmiss li hija Hubner għal minuta u nofsa. Grazzi, eh, President, Sinjuri, fissni li għadaw intqal ħafna dwar l-innovazzjoni u wissa sar simbolu tal-strument eh, eh, politiku li sta jisow il-problemi kollha tagħna għalek hemm ħafna aspettattivi illi aħna rridu nwaslu sa wasal iż-żmien biex inkunu aktar pragmatiċi bla dub l-innovazzjoni tista' jista' jkollha rwol importanti ħafna fl-ekonomija Ewropea, imma biex dan iseħħ irid ikollna Eh, sforz minnaħa pubblika u privata, eh, kondizjonijiet tajbin, aċċess għal fondi u eh, politika fokata fuq l-innovazzjoni irridu naġixxu malajr b'mod deċisiv minn ambizzjonijiet għal azzjonijiet u naraw x'inhuma dawk l-ostakoli li qegħdin eh, eh, jagħmlu problemi l-innovazzjoni u li jkollna wkoll strumenti ta' politika importanti. Dan dawn is-sobiet ta' innovazzjoni se jkunu strumenti tajbin ħafna. Eh, jiena nasab għanna naġiċu burġenza u l-approċ tagħna għandu jkun nitalmu minn dak li namlu u nużaw il-persi tajba li tiġa teżisti fl-Unjoni Ewropea. L-innovazzjoni l-lum ħafna drabi eh, edha eh, f-sistema ta' innovazzjoni fej reġjuni għandhom rwol importanti għalek għanna nisfruttaw il-potenzjal kollu ta' l-investiment ta' koezjoni li huwa 85 biljon euro u il-politika ta' okkażjoni tista' tagħmel innovazzjoni taħdem fl-Unjoni Ewropea kollha u fir-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Nandi issa il-mikrofonu lil kollega Balċitis. Għal minuta. Irrid ikonna eh, l strategi ta' implementazzjoni tajba tal-2020 u eh, biex ikonna l-kompetittività u tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Eh, l żoni l-oqsma kollha tal-politika, irrid konna l efficienza fl-enerġija, teknoloġija nadifa biex innaqsu uh, l-impatt fuq l-ambjent. Dan kollu jaħdem eh, skont kif se taħdem din il-politika ta' innovazzjoni għanna bżonn politika integrata ta' innovazzjoni li ħatkun suċċess biss hekk ikun hemm kooperazzjoni u effiċjenza fuq livell eh, reġjonali, nazzjonali u anke Ewropew Naħseb li sħobbija ta' innovazzjoni li ġiet imnedha mill-Kummissjoni wa' pass tajjeb biex ikonna din il-politika ta' koordinazzjoni li tassikura riżultati aħjar fil-floqsma tal-kompetittività u progress għal ġejjieni. Grazzi ħafna. Issa Mario Pirello għal minuta. Grazie ħafna President. Meta nkunu qegħdin eh, fi żmien ta' austerita fil-finanzi, l-investiment fl-innovazzjoni se jkun motta kif għet jorrox mill-kriżi fl-Ewropa. Fil-passat l-Ewropa kellha eh, rwol ta' mexxej fl-innovazzjoni eh, il-mobiles per eżempju bdow fl-Europa u il-potenzjal teknoloġiku u l-kapital Eh, uman irid jintuża aħjar, iridu nikkoordinaw aħjar Eh, dak li namlu fl-Unjoni Ewropea u dak li jisir fis-stati membri biex ma jkunx hemm duplikazzjoni u l-investimenti nużawhom tajjeb dan ifisser li għandna bżonn approċċ iktar koordinat iktar strateġiku għall-innovazzjoni. Dawn is-ħobijiet fil-fatt huma għodda tajba ħafna. Nixtieq nistaqsi li l-Kunsill li attivitajiet qed jippjana illi jagħmel biex dawn il-sħobijiet ikunu aktar dinamiċi u kif dawn ħajja fetwaw l-ekonomija reali. Grazzi ħafna ħafna. Grazzi. Mela, wasanna fit eh, il-parti eh, tal eh, fej jitkellmu l-membri parlamentari issa e, wasanna għal parti tal-KHDI, Sean Kelly, imissu. Grazie ħafna President bla dubju hemm sfida kbira llum qudiemna. U rridu u essenzjali li sibu modi ġodda ta' kif insolvu l-problemi li għandna qudiemna. Għandi hawnhekk eh, dan il-barometru ta' innovazzjoni qudiemi li fihem żewġ punti ewlenin design fil-mija ta' ċittadini jemnu l-innovazzjoni ħatejn biex ikonna aktar eh, ekonomija ambientali u ħafna jaħsbu illi sħubiet ta' innovazzjoni huma importanti immens u huwa għalhekk aħna li l-lum li l-għawdin id-diskussjoni hawnhekk. Eh, li qed involvi lill membri parlamentari l-Kunsill u l-Kommissjoni fuq din is-sobija ta' innovazzjoni dan huwa importanti ħafna għal ġejjini biex nilqu l-miri tal-2020. Köszönjük szépen, dau cuvântul domnului deputat Enciu Grazie ħafna, Sassur Enciu. Grazzi ħafna jiena nixtieq nilqa din l-idea ta' sħubijiet għall-innovazzjoni minħabba li l-istati membri kollha jipparteċipaw ehm, għandhom ikunu iktar innovativi l-Unjoni Ewropea fil-fatt għandha tara kif jista' jkollha iktar innovazzjoni f'kull infrastruttura ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkunu iktar effiċenti u aħna nafu wkoll li rridu nifukaw fuq din is-sobija, aħna nabżon bżonn li jkollna iktar koerenza bejn il-fondi strutturali fl-Ewropa u anka eh, f'dak li ndixxaqsa investimenti privati. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Signora Jatimaki. Sur President, l-innovazzjoni saret xi ħaġa saret sar konċett li nkollu nisimgħu. Però rridu ngħidu wkoll illi l-innovazzjoni mhijiex ħatwassalna fid-destinazzjoni tagħna daqshekk malajr minħabba illi meta inti tiżviluppa prodott iddum snin sħaħ u l-ispejjeż ta' meta inti tiżviluppa prodott dejjem qed jiżdiedu. Dan ifisser li aħna fl-Ewropa rridu ninvestu b'mod serju f'riċerka konġunta bejnietna u anke f'suq domestiku aħna ma nistgħux nistennew illi ħajkonna soluzzjonijiet faċli, riżultati illi ħagġib din il politika tal-innovazzjoni ħatiħu l-ħin, rridu investu ħin u flus sabiex naslu fejn rridu naslu. Grazzi ħafna, issa Silvi Guerrero. Signora Figueredo, kjoġbok. Grazzi ħafna. Jiena naħseb ukoll li din m'għandix tibqa' sinjal din il-politika, iżda għandna ukoll naraw illi din tkun subija kemm tista' jkun viżibbli wkoll li tidher anka f'dak li għandu xieqsam iċ-ċittadini tagħna rridu jkunu jafu dwarha u aħna nafu wkoll illi dan il-proġett pilota u l-mudell ta' il-fatt li anke l-anzjani rridu jibqgħu attivi dinja xi ħaġa importanti ħafna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li jkun hemm effett tajjeb ħafna akkumpanjat politika pubblika li tista' tgħin lil kulħadd permezz ta' riformi kif ukoll ta' mir illi permezz jew nistgħu ngħinu nappoġġjaw l-anzjani kellha. dan il-proġett jibqa' ftit kliem imħarbex fuq karta u mhux azzjoni jiena naħseb l importanti ħafna illi jkun hemm riċerka wkoll f'dak li għandu x'jaqsam il-kwalità tal-ħajja speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam l-anzjani Issa, aħna x'ħan għamlu eżattament, speċjalment jekk din il-kwistjoni tibqa' xi ħaġa biss fuq karta. Grazzi ħafna, Sinjur Issur Matula. Grazzi ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ekonomija sostenibbli, aħna naħsbu illi din hija importanti wkoll sabiex aħna nagħlqu l-għanijiet tagħna tas-sena 2020. Din hija xi ħaġa importanti għall innovazzjoni u riċerka. Din hija importanti ħafna wkoll anke fix-xogħol tagħna transkonfinali mar-raġuni l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Importanti ħafna illi s-soluzzjoni innovattivi f'dak li għandu x'jaqsam l-infrastruttura tal-edukazzjoni jew kellha tal-kumpaniji illi qegħdin ftit lura forsi minħabba illi m'għandhomx koordinazzjoni kif suppost, jew kellha m'hemmx il-mezzi finanzjarji l-nies innovattivi li għandhom dawn l-idejat kreattivi rridu jkunu appoġġati fuq il-livell reġjonali u dawn is-subijiet irridu jaħdmu għal iktar innovazzjoni u għal relazzjonijiet aħjar. Però aħna rridu naraw ukoll li konna prattika aħjar. Aħna minn għadha l-Kumitat tagħna żorna r-Rumanija u rajna illi hemm ħafna programmi innovattivi li qed ikunu implementati u permezz ta' dawn l-inizjattivi mbagħad qed ikunu qed jinstabu soluzzjonijiet anke għal dawn l-isfubijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Mr. Sirex, kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, jena nixtieq l ewwel nett nirringrazzja ħafna lil kulħadd li qegħdin joffru daqshekk qegħdin jagħtu daqshekk interess għal dan il-proġett ehm, għal dan il-punt. Aħna nafu li dan il-pjan ta' innovazzjoni u importanti sabiex aħna nkun nistgħu nieħdu azzjoni aħjar dak għandu x'jaqsam l-isfidi interni iżda anke sabiex insaħħu l-kompetittività esterna tagħna. Jiena naħseb li l-Kummissjoni ħadmet ehm, tajjeb ħafna u ma tantx kellha ħin għad dispożizzjoni tagħha u bħalissa issa tkun hemm konklużjonijiet fil-fatt il-ħajt l-estew sal-Kunsil ta' 22 ta' Novembru. Naħseb li kulħadd jaf il-riċerka u l-innovazzjoni huma importanti ħafna sabiex aħna nippruvaw noħorġu minn il-kriżi finanzjarja. Issa f'dak l-għandu x'jaqsam l-għażla ta' sħubijiet jiena fil-fatt tkellimt fuq l-importanza ta' dan l-ewwel suġġett, iġifieri tal-proġetti pilota li huma maħsuba sabiex aħna jgħinuna illi naraw kemm hija prattika din idea naħseb li dan il-proġett pilota fil-fatt jista' jaqgħad in-nies differenti fl-Ewropa u dwar suġġetti differenti oħrajn jiena nista' ngħid li l-Kummissjoni fil-fatt semmit xi tużana proġetti u jiena jew iktar anzi u jiena naħseb illi fil-Kunsill aħna nixtiequ illi verament nisqu fuq l-importanza ta' approċċ li jinkludi ħafna punti differenti u illi dejjem għandu lan illi nibqgħu mixin l-qoddim aħna ma nixtiequx li jkun hemm overlap jew sforzi illi kunet isiru eh, kun hemm xogħol li qed isir żewġ brati fl-istess ħin minħabba li dan jista' jmur kontra l-anijiet prinċipali tagħna issa f'dak li għandu x'jaqsam il-problemi budġetarji aħna nafu li l-budgets ta' riċerka jinsabu taħt pressjoni qawwija ħafna u din id-differenza bejn tramuntana u nofsinhar li semmejna aktar kmini wkoll huwa veru. Naħseb li aħna rridu dejjem ikollna lan illi nkunu eccellenti u din hija ħaġa importanti li aħna żommu f'moħħna speċjalment meta nħarsu li sinerġiji dak li għandu x'jaqsam l-istrumenti Ewropej finanzjarji u kif dawn ikunu implementati, speċjalment il-fondi strutturali. U aħna fil-Kunsill irridu naraw li rridu nagħmlu kontribut ikbar biex ngħinu l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, dawn il-kumpaniji ma kellhomx aċċess għal dawn il-programmi ta' fondi li kellna qabel u x-xogħol kollu li aħna din nagħmlu fuq is-simplifikazzjoni bħalissa huwa maħsub sabiex aħna nissimplifikaw l-aċċess għal dan il-mezzi finanzjarji għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Grazzi ħafna. Issa bekk naħseb li nistgħu ngħidu li temmina dan id-dibattitu u nafu